għada. Issa fuq l-agenda tagħna għanna l-mistoqsija orali fuq il-ġlida kontra traffikar tan nisa u eh, zaza fil- l-esplotazzjoni, l-sfruttar tal- sessuali fil-Unjoni Ewropea. Sanna d-dja l-autur, il-Sinjura Rajkovic pala rapporter. Sur kummissarju, sur president, palma qed nitkellmu eluf ta' nisa u tfal qed jiġu abbużati sessualment u sfruttati sessualment fl-Ewropa. Il-PP jappoġġja din l-inizjattiva biex ninaqdu fl-imkien eh, bejn il-gruppi politiċi sabiex intemmu din it-traġedja li qed tiżvolġi u llum ninsabu fl-imkien biex inħeġġu l-istati membri biex jagħmlu aktar u rata aktar maġla biex iwaqfu dan it-tip ta' traffikar. Meta kon qed inżuru l-ċentri ta' riċipiment fl-Isqalija qalu li ħares hawnhekk mem lebda mara jew tfajla illi ma kienx stuprata fit triqta lejn l-Ewropa. Dawn huma storji devastanti, tistgħu taqrawhom anka fuq ġisimhom eh, kif tħares lejhom Wasal il-waqt biex id-direttiva kontra traffikar tiġi infurzata mill-istati membri kollha. Traffikar huwa kummerċ li joħloq ħafna ġit iżda ħafna ħsara. Rridu namlu aktar biex niproteġu l-vitmi u nżidu l-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-sistemi ġudizzjarji anka mal-Eurotrust u ma' pajjiżi terzi wkoll sabiex nassiguraw li traffikanti jiffaċċjaw il-ġustizzja biex nwaqfu l-prostituzzjoni u abbuż online u eh, nikriminalizzaw dawk li jixtru is-sess u inkisru kriminal eh, ċirki kriminali u nassiguraw sigurtà nofru appoġġ psikoloġiku u servizzi ta' saħħa adegwati u rridu nagħtu r-riżorsi u koll rridu nassiguraw li l-istati membri implementaw l-dritt mm, ta' protezzjoni għal daw in-nies. Dak li qed jiġri fil-Libja huwa ugwali hija huwa jasar modern bħalissa. U skjavitu modern il ma nistawx inkomplu naċċettaw dan it-test eh, se jiprofa indirizza daw il-kwistjoni. Se intem da, aħna nilqaw l impenta tal-kummissjoni zdal darboħra nitolbu għal strateġija ta' kontra traffikar għal 2016 u fl-imkien mal-PPE u jina sen kompli nimpenja ruħi għal zero tolleranza traffikar. Aħna konna unnek nindirizzaw l-implementazzjoni tal-2011-2016, aħna maħnix ħanaqtaw qalbna, edina unnek issa huwa wasal il-waqt biex naddu mill-kliem għall-azzjoni konkreta, sur kummissarju. Grazzi. Grazzi. Iżda xtaqt nfakkarkom milli għanna seba awturi allura rridu nżommu ma' żewġ minuti anka għall-awturi. Sanna għaddu għal Signora Garcia Perez għal żewġ minuti. Grazie ħafna President. Fl-Europa ta' modern ta' seklu 21 għaw skjavi sessuali. <clears throat> Fl-Europa sviluppata tal-seklu 21 minn qed jiġi sfruttat fi xogħol l-Europa avanzata tas-seklu 21 ta' seklu 21 dawk li qegħdin jaddu mill frontera tagħna mexxin minn mafja u delinkwenti. Nistgħu intuħom, issemmu kun jom u anke uċuħ dawk li ġew inganjati u qed jisiru prostituti, dawk li qed jiġu meddin li juqt il-familji tagħhom. U jkollhom dejn li jħalsu fil-breda li huma jaħdmu fihom ħalsu l-flus l-mafja, flus tal-klienti tagħhom li jispiċċaw fil-bwiet ta' din il-mafja. Flus tal-klienti li jispiċċaw fil-bwiet eh, ta' din il-mafja, tirrepeti il-kellima. Għaw min jgħid li l-prostituzzjoni hija b'xi mod ieħor eh, eh, eżerċizzju ta' wieħed jażel dak li rid jagħmel bħajtu Naħseb li fl-Ewropa għanna nitkellmu dwar xi għax minn klienti ma jkunx hemm delinkwenti bil-bwiet mimlijin bil-flus. U hemm ħaġa oħra wkoll l-sfruttament fiex fuq il-post tax-xogħol. Il-Grupp Soċjalista marruf għallija fraguza biex iżuru zona fej eh, hemm eh, farms fej il-nisa eh, rumeni qegħdin jaħdmu Ehm, ġurnata kollha tlet euros kuljum qed jiġu sfruttati fil-post ta' xogħol. Dawna għandhom ħaġa komuni ma' flimkien mal-prostituti ma' nisa vulnerabbli li qed isofru. Għalhekk il-Kommissjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom bżonn jibdew strateġija kontra traffikar tan-nisa u kontra eh, il-kummerċ ta' nisa u bniet u r-responsabilta tagħna jew l-blugu tagħna għalhekk aħna m'għandniex eh, noqogħdu lura milli nkunu l-vuċi ta' daw in-nisa u n-denunzja dok li qed isir. Grazzi. Gracias. Adesso la parola all Grazzi, ħafna sa ngħaddu Assur Gerike għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Sur President, Kummissarju, kollegi, e ċifri huma devastanti Fl-Unjoni Ewropea għan aktar minn 16.000 vittma ta' traffikar. Tlet kwarti minnhom huma nisa u tfal. Din hija ċifra ċifra anzi li ma tidirx hija ħafna ola. Sfortunatament m'għandniex ċifri ta' min joqgħod fuqhom u qatt muħa niksbuhom. U l-mafja tipprevjeni dan kollu biex nagħmlu l-isforzi tagħna, eh, traffikar tal-bniedem, prostituzzjoni, kif ukoll l-sfruttament ta' dawn il-persuni huma dejjem wisq. Persuni li sfurzaw persuni oħra jaħdmu taħt kondizzjonijiet ħorox fl-Ewropa nistgħu ngħidu li hemm impjieg sfurzat, skjavitu, nuqqas ta' impjiegi ta' kundizzjonijiet ta' xogħol tajbin. Ma jinstabux biss eh, f'dan is-setturi, jinstabu f'setturi oħra, hemm klabs eh, differenti u fit-toroq Ewropej qed jagħmlu dak kollu li qed jagħmlu iżda b'mod involontari huma vittmi ta' violenza organizzata. Iżda jiġu fl-Ewropa biex jibatu flusom lura biex jagħtu l-ikel għat-tfal tagħhom issa rridu niġġieldu nelbu dil problema zero tolleranza ma rridux ikolna model kontra il-prostituzzjoni sforzata, għanna bżon l-appoċ tal-autoritajiet kollha kontra traffikar, għanna bżon eh, sistema ta' tfittxija Ewropea għal tfal li eh, jiġu rapportati nieqsa għanna bżon zero tolleranza fuq dawn kollha l kull tip ta' traffikar tal-bniedem u rridu naġixxu issa u mhux Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal Signora Mlinar għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, Sinjuri. Aktar mobilità għal impjiegi hija xi ħaġa li dejjem nitkellmu fuqha u apparentament din hija nuqqas iżda f'settur wieħed għandna aktar mobilità milli wieħed jixtieq saħansitra. Riċentament kont qed niżamina rapporti ta' eluf ta' nisa li qed ibatu skjavitu modern fl-agrikoltura eh, fis-qalija u dawn bil-kem jitħalsu għax-xogħol minn kella jagħmlu 12-il sija jaħdmu taħt xemx tiżreġ. U aktar minn 7500 mara li qed jiġu sfruttati primarjament minn Rumanija bħala skjavi. U sfortunatament kollha nafu li dawn iċ-ċifri uffiċjali huma l-quċċata biss tal-problema. Jekk dawn in-nisa jirnexilhom jieqfu jaħdmu fl-axħar, mill-axħar, sfortunatament hemm form oħra ta' sfruttament li qed tistennihom, eh, sfruttament sesswali mill-sit jew persuni li sabulhom ix-xogħol xi konoxxenzi, allura rridu nammettu l-iskjavitu moderna teżisti llum, mhux fuq kontinent ieħor, mhux il-bot minna, iżda f'parti mill-Unjoni Ewropea u l-Italja mhuwiex biss l-uniku każ. Żewġ terzi mill-vitmi huma Ewropej, ħafna minnhom nisa u tfal li ħafna drabi jinġibu mill pajis għal ieħor biex jiġu sfruttati sessualment. U issa aħna għandna obbligu morali biex nipproteġu dawn il-vittmi illi qed jiġu trasportati bejn il-frontier għal tali sfruttazzjoni. U importanti li namlu l-ispezzjonijiet adegwati biex nidifikaw każijiet ta' abbuż u nipproteġu l-vittmi sabiex dawk illi qed jaġixxu b'mod kriminali jiffaċċjaw il-ġustizzja u jiena nitlob għal aktar appoċ għal vitmi u informazzjoni għal prosekuzzjoni ta' dal persuni e, biex ikunu jistaw jiexu ħajja adegwata. Grazzi. Issa naddu għal żewġ minuti għal signora Millinar. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Komissarju President, Signori, Bla dubi ta' xej, inti taf biex xogħol li daħal f'din l-istrateġija. Iżda għandna lista ta' miżuri illi huwa pass il qudiem Iżda ma jkonstitwixxix strateġija sħiħa. Għanna lista li għanna objettivi fiha. Iżda meta nħarsu lejn il-ġlieda kontra it-traffikar tan nisa u tfal fl-Unjoni Ewropea ħafna drabi dawn huma persuni li jispiċċaw fi prostituzzjoni. U l-Komissjoni li trid tagħmel li taġixxi kontra dawk li jixtru tali servizzi, il-konsumaturi ġifiri. Rridu nassiguraw li qed nużaw l-istrumenti legali kollha disponibbli għalina sabiex nassiguraw li n-nies li qed jużaw jew qed jiksbu Eh, benefiċċji finanzjari minn tali servizzi jiġu kriminalizzati. Ovvjament għanna bżon l-evidenza naraw xġara, rrit ikollna leġizlazzjoni implementata, eh, Franza, Norveġa, diġa ħadu passi f'dan ir-rigward. Proibizzjoni tal-konsum ta' tali servizzi huwa pass potenzjali li nistaw namlu, iżda rridu nassiguraw li ma jistax ikonna situazzjoni fejn in-nies jixtru n-nisa u tfajliet u rridu namlu kampanja biex kollox eh, jider ħafna aktar u rridu natu aktar appoċ għan-nisa. Fil-kuntest tal-prostituzzjoni għanna bżonn aktar miżuri sabiex eh, dawn jiġu implementati u rridu nifukaw fuq in-nisa u tfajliet ukoll. Issa, il-kwistjoni ewlenija hija li nindirizzaw id-domanda għal dan is-servizz l għaliex jekk ma nindirizzawiex qatt maħna ħan miżuri effettivi u ma nkunux nistgħu ngħidu illi irnexxin lan nelbu dil-problema. Irridu ngħidu nifqu u ma jkonniex aktar abbużi fuq in-nisa. Grazzi, ngħaddu Uh, sur urta sun għal żewġ minuti. Grazie ħafna. Il-kommerċ eh, ta' bnedmin jħagħal qed tiżdied skont eh, l-istatistika eh, maġġoranza huma nisa, specialment fi 15% u ma' taħt l-età, 16.000 vittma u kull ma kienem bis 3.000 kundanna Ma probabbilment il-numru ħafna ikbar, dar doppju, tlet darbit ikbar. Nafu kol il-krizi migratorja ta' refugjati qed jiġi użata mill-mafjas ta' traffika tal-bnedmin eh, biex jiffukaw fuq dawk li huma vulnerabli li jixtiequ eh, jaslu l-Ewropa għax qegħdin f'kanċer ta' kampanijiet. 16 l-elf tfal mhux akkumpanjati daħlu fl-Italja u l-Greċja u dawn ħafna drabi jispiċċaw eh, traffikati. hemm zida kbira ta' ta' Nigerjani li għediri jkunu vittma ta' dawn, speċjalment għal sfruttament sessuali. Tal-2007 eh, eh, ħafna kienu dawk li talqu minn Libja u kienu vittmi ta' sfruttament sessuali. Is-6 ta' Novembru 26 Eh, Nigerjani ġew maqtula mill dawn il-mafja waqt li kienu qegħdin jippruvaw jaslu l-Italja. <clears throat> Aħna għandna nirreaġixxu għal din ir-realtà verament intollerabbli u nħossu li l-Kummissjoni Ewropea għandha taġixxi, għandna ċerta strumenti li huma huma utli ħafna imma għandhom li jiġu applikati b'forma żied eh, kompleta. U l-Kummissjoni għandha tkun iżjed eh, ibsa biex tapplika dawn. Għanna bżon politika komprensiva mill-istituzzjonijiet biex nippruvaw waqfu dal-fenomenu. Nisperaw eh, bħab interess kbir x'azzjonijiet qed tieħu l-Kommissjoni biex tipprova twaqqaf dal-fenomenu. Grazzi. Muchísimas gracias, querido kollega. Grazzi ħafna aziz kollega, issa ngħaddu għall onorevoli Ajuto għal tliet minuti, Daniela, jekk joġbok. Grazzi ħafna sur President, Grazzi lill-Kummissarju. Minkejja id-direttiva tal-2011 36 fuq il-prevenzjoni ta' traffikar ta' nisa u l-protezzjoni tal-vitmi li daħlet fl-istati membri għadna maħniċ qed naraw il-progress. Sfortunatament il-każijiet qed jiżdiedu. Nisa u tfajliet li huma l-ewwel vitmi ta' dan il-fenomenu. 76% tal-każijiet huma nisa 15% huma tfal. U iwedwhom ħajja ħjar fl-Ewropa kif jaslu fil-pajjiżi tagħna jgħaddu minn ħmar il-lejl li huwa ħafna għar minn dak li kienu qed jgħaddu minnu fil-pajjiż oriġinali tagħhom. Jiġu suġġetti għal sfruttament sesswali sfruttament minn kriminali. Kull sena 3 biljun dollaru eh, jinġabru mill-organizzazzjonijiet kriminali minħabba dan is-settur. Allura traffikar tal-bniedem huwa ħafna drabi marbut mal-kriżi tal-immigrazzjoni fir-reġjun tal-nofsinar tal-Mediterran, mod partikolari fl-Italja u fil-Greċja. U sur Kummissarja għanna bżon miżuri konkreti biex nindirizzaw dil problema jew inkella nħallu l-pis fuq il-żewġ pajjiżi li jiena semmejt qabel. Forsi huwa l-waqt li eh, namlu ftit xogħol investigattiv u l-frontieri biex dan din il-problema tittaffa darba l dejjem. U l-Unjoni Ewropea sur kummissarju mhix biss destinazzjoni li għanda organizzazzjonijiet kriminali. Rridu naraw l-oriġini tal-isfruttament u kem hemm ħafna nisa żar minn stati membri eh, oħra li vjaġġaw għal pajjiżi oħra stati membri wkoll li huma soġġetti għal sfruttament sesswali wkoll. Allura, l-izbilanċ ekonomiku intern tal-Unjoni Ewropea qed imur lura. U huwa għadu illi rridu nindirizzaw il-povertà f'ċertu stati membri hija xi ħaġa hija għadu li għandna nindirizzaw ukoll. Dan il-fenomenu silenzjuż rridu nindirizzaw ukoll, rridu nwaqfuh qed nitolbu għal azzjonijiet konkreti minnaħa tal-Kummissjoni għal oħra għanna bżon zero tolleranza bħalma intqal diġa mill-oħrajn kontra traffikar tal-bnedmin. Il-għaliex din hija forma ta' skjavitu u hija tmur lura kompletament mid-drittijiet, mill charter ta' drittijiet tal bnedmin tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Kommissarju Avramopoulos, għannome di... Issa, naddu għal kommissarju Avramopoulos, fissan il-Kommissjoni. Grazzi ħafna, President, jena għabel għabel kollox nishtiq nringdazzi l-kollegi <clears throat> mill-familji politiċi kolla li ħadu l-inizjattiva għal dan il-dibattitu. Hija ħaġa verament waqfa, hija dwar kwestjoni ta' sensitivita kbira eh, li huwa ovvjament ta' interess kbira ċittadini tagħna. <clears throat> Din il-Kamra nirringrazzja l-interess li kontinwament u l-appoċ li dejjem u rrit fil-ġlida tagħna eh, kontra dan il-fenomenu verament eh, orribli. Naħseb li kulħadd jaqbel hawnhekk li din il-kamra li meta nittrattaw il-traffikat tal-bnedmin dak li huwa li importanti huwa azzjonijiet u riżultati iżjed minn intenzjonijiet u, u Is-swieq tal-sira ġdida ġodda li hemm fil-Libja f'postijiet oħra fejn il-bredmin qed jiġu ehm, mibjuwa u mixtrija bħal prodotti eh, mhux ħatiqaf jekk aħna ma naġixxux. Dawk l imħuħ morda li jieħdu l-vantaġġi ta' tfal innoċenti <clears throat> u jew adulti vulnerabbli irġil jew nisa ħajkomplu jagħmlu jagħmlu gwadanji enormi jekk aħna ma waqfuhomx issa. id-dannu li jagħmel fuq dawn il-bledmin fuq il-mħoħ u fuq il-ġisem tagħhom mhux ħajkun nistgħu neħu jekk aħna ma nħarsuhomx Minista. Sfortunatament is-sitwazzjoni eh, mhix ħaġa ġdida u laqqas hija ħaġa li ħassir biss pajjiżi li mhumiex stabbli. It-traffikar isir jiġri għawek u fl-Europa. Kif eh, intkom għattu fil-mistoqsija ta'kom, hemm element ta' ġeneru qawwi. Eh, Id-data li għandna, l-statistika li għandna, eh, ċifri li għandna ma tiġborx kemmu kbir dan il-fenomenu. Huwa veru wkoll li dawn l-edmin disprati jiġu sfruttati għal raġunijiet ta' sessuali u ta' xogħol ukoll. Dak li għandna bżonn huwa li niffukaw fuq l-karatteristiċi speċifiċi ta' din ir-reat u niffaċċawhom bil-odda adekwata. Imma għandna nkunu realistiċi u nifmu il-ġlieda kontra it-traffika mhux xi ħaġa li ħadd tiġi ħadd issir mill-istituzzjoni Ewropej, ħaġa li ħassir fuq il-post u mal-awtoritajiet tal-stati membri li għandhom bżonn jagħtu riżultati. Kif hija evidenti l-Kommissjoni ħad kompli tappoġġa kull sforz f'dawn l-sforzi operazzjonali. Eżempju ta' dan ta' sforz konġunt nistgħu naraw fl-informazzjoni li l l-Europol. Mill-2016 sal-bidu ta' Deċembru tal-2017 2476 każ ġdid ta' traffikar ġew rapportat l-Ewropa. 10.000 fuq minn 10.000 ġew uh, uh, registrati, 10.449 suspetti jeżistu fil-database tal-Europol. Il-maġġoranza kienu kienu <clears throat> ċittadini tal-Unjoni Ewropea Ta' kollu sar b'approċċ progressiv naxxinna eh, noħolqu bażi legali u ta' politika qafas eh, legali li għamlet li l-Ewropa tkun fuq qudiem fl-isforzi fid-dinja. Issa wasal iż-żmien biex nimplementaw u ninforzaw eh, l-armament legali tagħna u nżidu l-isforzi tagħna b'azzjonijiet iffokati u immirati. L-impenn personali tiegħi huwa li nipprovaw nattienu riżultati tangibli li jkunu operazzjonali biex inkunu nistgħu nagħmlu xi differenza fuq il-post. Din hija raġuni li aħna f'Diċembru li għadda kif tafu ippreżentajt lista ta' miżuri konkreti biex aħna nkunu nistgħu nżidu l-azzjoni tagħna biex nkunu nistgħu nfixklu il-modus operandi tat traffikanti, insaħħu d-drittijiet tal-vittmi u l-ħarsin tagħhom, intensifikaw ukoll l-isforzi interni u esterni b'forma koordinata biex nkunu nistgħu nwessaw ukoll il-bażi ta' arfin tagħna u natu appoċ finanzjarju iffokat u mirat. Aħna għamlu monitoraċ, għamlu segwiment tal-progress li jisir u ninformaw li din il-Kamra u l-Konsil Satmim l-2018. Statistika aġġornata fuq l-Unjoni Ewropea ħatkun disponibli wkoll għal fil-rapport fil-progress report tal-2018 inkluż fuq l-element tal-ġeneru, it-tfal li huma affettwati u l-forum ta' sfruttament. Aħna qegħdin nħarsu mill-qrib kif stati membri juru l-konformità tagħhom ma' direttiva tal-Unjoni Ewropea kontra traffikaru mhux ħanieħdu u noqdu naqalqu biex nibdew u l-ura biex nibdew Eh, azzjoni kontra dawk li ma japplikawx. Aħna wkoll eh, nibdew eh, nħarsu lej l-implementazzjoni kontra dawk li ħadmu f-forma ta' sfruttament. Aħna ħaniprovaw naħdmu bil-qrib Ma' l european Institute for Global Authority biex natu kwida pratika l-istati membri dwar kif huma jkunu jistgħu jimplementaw id-dispożizzjonijiet kontra direttiva kontra traffikar u għajnuna dak li għandu xjaqsam ta' risorsi allokati u finanzjar fuq l-aspett ta' ġeneru fil-2016 Eh, eh, aħna rejna li 20% tal-proġetti finanzjati kienu fokati fuq il-ġeneru bej fil-periodu 2004 eh, u 2015. Prioritajiet ta' finanzjar tal-Kummissjoni fil-ġejjini ħajizgura li l-element tal-ġeneru jkun indirizzat. Ġifiri, l-axħar koll li ser taħt eh, Internal Security Fund, eh, Fond ta' Asylum Migration Integration, ta' tagħti priorità l-element tal-ġeneru. U biex naħla, il-rapport ta' progress li mis aħna niprovdu aġġornament dwar il-progress li jkun sar fl-Unjoni Ewropea dwar sforzi ta' investigazzjoni bbażata fuq l-informazzjoni tal-Istati membri bbażata fuq il periodu 2015-2017. Grazzi tal-attenzjoni ta'kom u użih importanti, grazzi ħafna għall-appoċ li jintkom qed Aħna qegħdin fuq l-istess naħa ħa nippruvaw waslu għatmim ta' dan il-fenomenu verament orribli. Grazzi. Grazzi ħafna. Sta' naddu għal kellima fissam il-gruppi politiċi, fissam il-EPP, Onorevoli Matera. Grazie ħafna, President. Nsiba ironika li fl-2018 għadna qed nitkellmu dwar skjavitu. Nitkellmu dwar traffikar ta' nisa u bniet u sfruttament fil kap ta' xogħol u fil-sessuali. Fid-dinja kollha kull elf persuna, tlita huma il-sira. U ħafna minnhom huma taħt l-età li qed jiġu obbligati għal eh, xogħol obbligatorju sessualment jew fix-xogħol f'kampijiet oħra. mija tal-vitmi huma sfruttati sessualment. Mhux l-ewwel okkażjoni li aħna tkadlimna eh, dwar it-traffikar u traffikanti u tkellimna dwar miżuri li jistgħu jiġu meħuda biex joffri ħarsin għal vitmi. Ma jkun hemmx demanda, ma jkun hemmx provvista. Għandna bżonn għanna legislazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha biex li permettinna li li l-traffikanti u koll il-klijenti fl-Ewropa kollha. Hija ħaġa li il-Komissjoni tittavanza fuqha taħdem fl-imkien mal europa u aġenzija oħra biex tiżgura li l-korpi investigattivi kollha ikunu jistgħu javanzaw fl-Unjoni Ewropea kollha huwa l-2018 u għatanna il-sira tas-sess. Niftakru li Simon Veil li għalet li l europa għanda tagħti eżempju dwar li għak li għandu xaqsa bit-drittijiet ta' bnedem. Din l-opportunità għanna, grazzi ħafna. Don le vorrei arena, minuta, minuta u nos. Grazie ħafna, President. Direttiva pubblicata fl-2016 u rrit Eh, li l-sfruttament sessuali huwa l-forma ta' traffika li żjed komuni. Hemm ukoll fil-kamp ta' xogħol, sfruttar fil-kamp ta' xogħol, ħafna drabi huma n-nisa li huma vittmi. Fil-bidja hemm eżempju ta' ta' skabitu moderna nisa ta' Rumanija, minn Rumanija mhumiex l-vittmi hemm ukoll eh, taħt leta minn Niġerja li qed jiġu sfruttati fi Brussell. Huwa fl-interess tagħhom li jkollhom <clears throat> gwadan ta' malaj billi ħaswhom mill-inqas. <clears throat> It-traffikar fit-traffikar ta' bnedmin aħna għandna bżonn li l-kumpaniji Ewropej ikunu responsabbli jekunx fil-bidja għal tadam jew il-tuffieħ ridu bijaw prodotti prezzijiet iżjed baxxi fil-supermarkets bla skrublu ta' xejn. Għalek kommissarju nasab li huwa importanti nitolbu l-Istati membri jirrispettaw id-direttiva responsabilità tal- tal-Kommissjoni hemm direttiva hemm stati membri li mhux qed jirrispettawha mhux qegħdin japplikawha. Imma nagħtu l-mezzi lill stati, speċjalment dak li huwa spettorat ehm, biex jikkontrollaw eh, il-postijiet tax-xogħol għax il-maniera li nkunu nħarsu lil dawn nies. Huwa importanti li l-kumpaniji jirrispettaw il-ħaddiema. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. <clears throat> L-Onorevole Forenza għal-Kue NGL għal-minuta. Grazie ħafna, President. Għat nitkelmu dwar fenomenu fejem razzizmu u sessizmu. Fuq minn 60% tal-vitmi u manissa. Skon eh, rapport reċenti mill-Albanija, mill-ċina, Marokko, Nigeria għal raġunijiet ta' sfruttament sessuali. 67% tal-vittmi ta' traffikar huma sottomessi għal sfruttament sessuali. <clears throat> Dawn il-sira ta' sess u għandhom għandu xjaqsam mal-patriarkat eh, kontra eh, violenza patriarkat kontra n-nisa. ħafna huma ċittadini bojot Ewropej u għahna najdu li defendu dritti ta' bniedem fl-Ewropa. Għaw min jgħajt li defendi, għaw min jitkellem dwar il-difiza ta' frontiera, jena reċti nid-defendi il-frontiera tal-sfruttament. Grazie ħafna. Issa l-onorevoli Renka. Fissa mill-ħodor, għal-minuta u nofs. Grazie ħafna, President Kollegi, il-nisa u il bniet mhumiex vittmi. Huma jiġu mamula vitmi. Il-nisa u l-bniet huma b'saħħithom. Ma sfortunatament ħafna drabi qed jiġu sfruttati, qed jiġu sfruttati minn sistema li hija magħmula biex ftit jaqalaw ħafna u biex u ħafna ibatu. Mhuwiex mhuwiex sinjal ta' debolizza ta' dawn in-nies li jkunu sfruttati. U jirrifletti kemm aħna dajfin aħna li ma nippermeħallux li n-nisa u t bniet jaħdmu fil-libertà. U responsabilta qed jiġi spostat minn naħa l-oħra u jekk l-istati membri mhumiex b'saħħithom biżejjed biex implementaw direttiva li ġej teżisti, allura dak il-każ il-Kommissjoni għandha tkun iżjed eh, b'saħħitha iżjed serja. Għanna bżon iżjed kooperazzjoni u għanna naraw li dawk li huma responsabli ħassu għal dak li għamlu. Ħafna drabi ma dawk li fil-pulizija ma jafux kif jaġixxu, għanna bżon ġustizja u appoċ għal dawk li kunu vittmi, għax ħafna drabi jiġu abbandonati. Id-drittijiet tal nisa u tal bnit huwa ħaġa li mar nix jikonna suċċess fija. Għanna naġiċu kontra l-sistema perfida. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Natu naddu sa l-Onorevole Dornano. President. Grazie President Kommissarju. Iżed minn zewċ terzi ta' 13.000 vittma ta' traffikar reġistrati mill-Kommissjoni huma barra mill-Unjoni Ewropea. E, daw traffikanti jużaw il-rotot illegali u jimmiraw fuq il-nisa u t-tfal. U traffikanti jużaw sistemi ta' azil imma fir risposta li tat fl-ulju fis-sena li għaddi il-Kommissjoni qalet li tista' tieħu proċedimenti li mux qed jimplementaw ir-regoli kontra traffika tal Ma Jina li l-Kommissjoni mhux qed eh, tikkritika lil nifsi meta r-riżultati tal-politika ta' migrazzjoni nħabba l-konsekwenzi li qed ikollha fuq nisa u tfal. Parol a Madame Trosiski au nom du grupp de Grazie, nad kelma Signora Tron Toronskitski fisem li jennef għal-minuta. Grazzi, President. Kommissjoni. Din il-problema hija xaġa li naraw fil-pajzi kollha tagħna u fil-kumplament tad-dinja, problema daqs traffikar ta' droga jew inkella kriminalitajiet oħrajn taffettwa lin-nisa b'mod partikolari anke l-tfal l-isfruttament li jsir mill-mafja wkoll ħafna nies li ġejjin mill-Unjoni Ewropea imma anka mill-komplement tad dinja pereżempju minn Niġerja li huma vittmi llum qegħdin nipproponu li jkun hemm dawn is-sanzjonijiet kontra l-istati membri li ma jibdux dawn id-direttivi jew inkella ma jimxux b'mod tajjeb nkella nkun qegħdin naħdmu għad benefiċċju tal-mafja. Ma nistawx nkomplu nippermettu li dawn il-persuni jaqgħu fidejn dawn in-nies li mbagħad eh, jużaw bħala skjavi jew prostituti. To Mrs. Dodds on behalf of the non-attached for one minute, please. Thank you. Is Dodds. Għal-minuta, grazzi l-traffikar tal-bnedmin hija problema kbira li se taffettwa l kulħadd irrispettivament tkun problema li naraw anke fir-Renju Unit u anke fl-Unjoni Ewropea nisa illi jagħmlu iktar minn 70% tal-vittmi b'mod globali. l istatistiċi ta' kriminalità reċenti jgħidu illi fir-Renju Unit hemm għexieren ta' eluf ta' vittmi fejn qabel kellna numri iktar baxxi fil-Renju Unit illi l-lum ġurnata hija ħafna ikbar. Fl-2015 kien għaddit liġi fir-Renju Unit sabiex ikun hemm leġiżlazzjoni iktar wiesa fir-Renju Unit sabiex tingħata appoġġ lil dawn il-vitmi. Fejn għandu xieqsam anka kumpens biex ikun hemm anka gwardjani għal dawn it-tfal li setgħu kienu vittmi u anka li jkun hemm investigazzjonijiet kriminali, leġislazzjoni, però għandha limitu ta' dak li tista' tagħmel sabiex dawn in-nies imorru lura għal ħajja normali. Fil-ħajja normali tista' tintaqa' ma' xi vittma u fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni hija lodda sabiex neliminaw dan il-fenomenu daqshekk ikrah. Grazzi. Issa, Is-Sinjura Sojdrova għal minuta u nofs. Grazzi, President. Eżis kollegi, dan huwa dibattitu li ma nħux pjaċir nisimaw. Il-numru ta' vitmi ta' dan il-fenomenu ma niżilx, anzi l-istimi huma madwar għal zewċ miljun vittman. Statistiċi li qabdu kidwejja u li involvu ħafna nisa u tfal. Hemm żoni mm, bħal pereżempju fil-qasam domestiku jew inkella tal-agrikoltura fejn hemm ħafna nisa involuti f'pajjiżi bħal Marok, fil-Vjetnam, l-Alġerija, ċina, dawn huma pajjiżi tal-oriġini għal dawn il-vitmi li qed insemmi din il-forma ta' traffikar ma nistgħux nittolerawha u għalhekk ridu nsibu soluzzjoni effettiva. Fir-Repubblika Ċeka Eh, aħna kemm pajjiż eh, ta' destinazzjoni u ta' tranzitu, però mhux pajjiż ta' oriġini, aħna nappoġġaw dawn il-vitmi bi programmi speċjalizzati u hemm anke ħafna organizzazzjonijiet illi jgħinu dawn il-vittmi li huma imsieħeb importanti wkoll biex niġildu dan il-fenomenu. Għalhekk jiena nirrakkomanda illi l-pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea jaħdmu u kol ma dawn l-organizzazzjonijiet mill-qrib. Anka l-insaxħu inizjattivi fuq livell nazzjonali sabiex inkunu nistaw eh, insibu dawn iż-żoni fejn irridu naħdmu iktar. Grazzi, Is-Sur Martan. Grazzi, President. Komissarju. Il-valuri tagħna għandhom prezz. Hawn min diġà jgħat jistabilixxi dan il-prezz. Prezz li tista tara jekk tmur sqallija pa jiena, u tara min jgħat jaħdem hemmhekk min huwa l-boss u l-iskjavi eh, rumeni, ċiniżi, persuni minn Niġerja, ħafna drabi nies li tħadmu l-istess kumpaniji li jinżammu ostaġġi mingħajr ma jkollhom l-ebda għażla. M'għandhomx opportunità li jkunu mm, ħilsa u Jina xtaqt nsemmijom minn dawn in-nies, però mhux biżejjed li jkollna dawn l-intenzjonijiet tajbin, irridu ntemmu din dan l-isfruttament. L-istrateġija tal-2016 eh, titkun waħda effettiva għaliex il-fenomenu sejr il-bahar, sejr dejjem għar U għalhekk irridu li konna strumenti, però jrid ikun hemm ukoll assistenza finanzjara sabiex niġildu din il-pjaga. Grazzi. Is-Sinjura Koneva għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi, President. Komissarju, hemm kondizzjonijiet inumani fil-serer fl-Italja, fl-eliqi f'dawn il-postijiet fejn jitkabbar l-asparagus fil-Repubblika Ċeka, fil-Greċja, it-traffikar u x-xogħol sforzat huma tal-mistħija għalina l-kol bħala Ewropej. Mhux eh, l-industrija tas sezbis biss, manka l-agrikoltura, il-qasam tal-kostruzzjoni, it-turizmu, il dawn il-ferat kollha li jsofru minn din il-problema. L-Ewropa ma tistax tkun gburija b'dan. M'għandix tkun gburija b'dan it-tip ta' tkabbir illi qed isir f'dan it-tip ta' skjavitu moderna. Il-Kommissjoni qed tivverifika illi kollox qed jiġi implementat b'mod tajjeb jew tinteressa ruħha biss mir-regoli finanzjarji u mhux dawk tal-welfare ukoll. Irid ikun hemm dawn l-ispezzjonijiet bħalma jiena wkoll eh, sħaqt fir-rapport fuq ix-xogħol u hemm bżonn li jkun hemm dawn il-kontrolli trasparenti tal-migranti u niżguraw illi ikun hemm ħarsin ta' drittijiet tax-xogħol. Dan biex aħna nkunu nistgħu ngħidu vuċi għolja li verament qegħdin fis-seklu 21. Dan hemm bżonn ili nagħmluh. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma Sinjura Parker għal żewġ minuti. Ngħaddilek il-kelma Margo. Grazzi President il-traffikar tan nisa u tat tfal għall isfruttament sessuali u tax-xogħol hija problema kbira ibatu ħafna tfal. Wieħed minn kull tliet vittmi huma tfal u l-istatistiċi qasjatu stampa ċara biżejjed eh, ta' din il-problema ma manka ċerta konsistenza fil-ġbir ta' din l-informazzjoni. Din tur ir-realtà kifra ta' dan l-iskjavitu moderna. Eh, F'sena waħda kien hemm 10,000 eh, persuna minuri illi ma jistax iġun traċċati eh, mill migranti Aħna qegħdin nabbandunaw dawn il-persuni vulnerabbli u nħallhom miftuħin għal dan it-tip ta' sfruttament. Kif wasalna sa' dan il-punt? Dawn il-gangs ta' kriminali għedin jisfruttaw dawn il-nisa u tfal għal ħafna flus. Kull vittma m'għandix valur umanu waħda daqs l-oħra huma sempliċement flus għal dawn in-nies. Il-Kummissjoni trid ehm, tifhem li dan il movement ħieles qiegħed jagħmel il-problema ikbar anka minħabba il-fatt li l-Unjoni Ewropea ma tippermettix li l-Renju Uniti jagħmel pereżempju trekking kriminali fuq ċittadini tal-Unjoni Ewropea, però din eh, mhijiex xi ħaġa eh, faċli jekk din il-kwistjoni mhijiex indirizzata mela fl-aħħar mill-aħħar eh, m'hemm l-ebda tama għal dawn il-vittmi. Grazzi ħafna issa nista' ngħaddi il-kelma għal Signora Head. Grazzi. Mill-2016 l-Unjoni Ewropea ilha tipprova tikkumbatti dan il-fenomenu, dan it-traffikar u għedet ukoll li jkun hemm strateġija kontra din il-problema, però sissa kull għamlet il-Kummissjoni eh, kienet li għandha din il-komunikazzjoni fuq dan is-suġġett, dokument li bil-kemm jagħmel differenza u jiena verament irrabjata li nisma' din ir-reazzjoni mill-Kummissjoni. Jiena provajt irressa dan il-punt fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea la xar snin u laqas nista' nemmen illum il-ġurnata qataw min ma jarax l-importanza li niġildu dan il-fenomenu dan it-traffikar huwa Eh, problema u attività transkonfinali u jista' biss jiġi indirizzat permezz ta' strateġija transkonfinali għalhekk rridu nkunu iktar ambizzjużi fil-ħidma tagħna lix fl-aħħar mill-aħħar jekk nibqgħu għaddejjin kif aħna sammorru għall-ar għalhekk huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni issa. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar negozju li jinvolvi ħafna vittmi li jisommu mhumiex priorità għalina. Jekk irridu nagħmlu xi ħaġa kontra din il-pjaga, irridu eh, rresqu minn iwettaq din il-kriminalità dim il-ġustizzja irridu nħarsu il-vitmi u koll anka waqt il-proċeduri legali u nishtiq nisħa u koll minnaħa tijaj il-bżon li konna koordinatur fuq dan is-suġġett. Rrit ikun hemm xaħat illi jista' jkollu dan ir ruol illi jkollu ċerta esperjenza fuq dan is-suġġett ħalli jkun jista' jikkoordina l-azzjoni fl-Unjoni Ewropea kemm sandumu nistennew biex nagħmlu xi ħaġa meta l-Kummissjoni sa tressaq din l-istrateġija biex ikonna xi ħaġa tanġibli kontra dan il-fenomenu. Grazzi. Issa. Issa sa ngħaddi l-kelma is-sur Pimenta Lopez għal minuta. Grazzi. Grazzi President. Nafu li il-kriminalità organizzata tipprofitta minn dan l-isfruttament eh, bħalma jsir mill traffikar ta' droga u l-ħasil tal-flus eh, u l-refuġi fiskali wkoll jiffaċilitaw dan il-fenomenu. Wieħed mill-miri ta' dan l-isfruttament huwa li jkun hemm żwiġijiet sforzati u li dawn in-nies jgħixu taħt kundizzjonijiet ta' skjavitu. Hemm bżonn projbizzjoni il-prostituzzjoni ehm, twassal biex nisa jgħixu taħt skjavitu anka forma oħra ta' sfruttament dan mhuwiex għażla li jagħmlu n-nisa dan huwa ksur ta' drittijiet tan-nisa mm, mod ġenerali dan huwa sfruttament assurd ta' nisa inqas sinjuri huwa ksur tal-drittijiet tal-bniedem għandna nirrifjutaw kull tip ta' inizjattiva li hawn minn qegħdin irressaq pereżempju fil-Portugal biex eh, tiġi legalizzata kull prostituzzjoni. Grazzi, issa. Is-sur Panzeri għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi President, palma qal ħaddieħor ma tantx trid tħares il-bot biex tara u tisma' stejjer mm, dwar dan l-isfruttament dawn affarijiet li jiġru ta' kuljum fl-Unjoni Ewropea, vittmi li ħafna drabi jkunu nisa u tfajliet eh, li jaqgħu f'din il-problema ta' sfruttament eh, sesswali. Ħafna drabi wkoll ikun hemm xogħol ta' sigħat twal għal ftit flus. Eżempi bħal dawn anka fl-Italja ħafna nies nisa illi jaħdmu fil-qasam tal-agrikoltura f'kundizzjonijiet inumani tant eh, ibatu illi ġieli imutu. Per eżempju Paola Clementi fil-Pulja illi mietet eh, ta', ta 49 sena mietet għax kienet eżawsta bix-xogħol tagħha. Naraw ukoll reġjuni fejn hemm intermedjarji, hemm sistema komplessa ħafna ta' impjiegi. L-Unjoni Ewropea trid taġixxi, trid intervjeni mhux biss fil-ġlida kontra traffikanti, imma wkoll irid ikun hemm eh, anka rridu nieħdu azzjoni kontra n-negozji li faċilitaw dan il-fenomenu Hemm bżonn ukoll illi jkun hemm skemi ta' edukazzjoni u anke li titqajjem kuxjenza u li jkollna wkoll politika welfare sabiex ngħinu n-nisa bħal dawn eh, vulnerabbli li jkunu iktar indipendenti ekonomikament. Hemm bżonn ta' ħarsien ta' drittijiet, hemm bżonn illi sur kummissarju mur mill-kliem għal-fatti. Grazzi. Issa nista' ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Vallina għal minuta. Grazzi. Grazzi President, Kummissarju. Ennu nuqqas ta' protezzjoni tal-xogħol hija problema attwali fl-Ewropa. U bħalissa niġibtu l-attenzjoni tagħna lejn il-problema mifruxa ħafna li qed tiżdied sfortunatament fil-forum differenti ta' sfruttament tagħhom. Aħna rajna wkoll li hemm il-bżonn għal kuntratt ta' impjieg u permess ta' residenza li mhux qed iwaqqaf l-isfruttament li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea. U l-isfruttament eh, għandu sfortunatament wiċċ ta' mara u l-isfruttament tan nisa huwa ħafna ola fin-nisa u li fil-irġiel. 15% huma tfal. Għandna bżonn allura politika b'saħħitha mhux biss intenzjoni, għandna bżonn koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri fuq it-traffikar tal-bnedmin. għanna bżonn politika transkonfinali biex insaħħu aktar dialogu soċjali biex nistabilixxu il-regoli tal-impjiegi tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna u issa ngħaddu għas-Sinjura Ward għal minuta u nofs Julie jekk jogħġbok. Grazzi ħafna sur President. Iż-żieda fir-rapporti ta' traffikar tal-bnedmin hija ta' tħassib estrema lina speċjalment għal femministi. Bħalma nafu n-nisa għandhom aktar ċans li jkunu vittmi ta' traffikar primarjament minħabba l-isfruttament sesswali. Il-fenomenu huwa kontradittorju ħafna għal valuri tagħna bħala liġijiet Ewropej u nazzjonali. Dan juri li n-nisa f'ħafna drabi m'għandhomx l-umanità tagħhom u huma oġġezzjonati. U s-sitwazzjoni eh, ta' dawn in-nies mm, u l-ekkim sejħa trans murders eh, li ħafna drabi huma vittmi ta' traffikar tal-bniedem mhumiex indirizzati. L-esperjenza tagħhom trid tiġi konsidrata u l-politika tagħhom trid ikollhom fokus aktar eh, transkonfinali. Allura il-Kummissjoni x'passi ħadet sabiex jitwaqqaf it-traffikar tal-bnedmin fl-Ewropa. Huwa disgustanti li mhux qed titieħed il-kwistjoni bis-serjetà mm, fil-pass pereżempju tal-migranti fi triqthom lejn l-Ewropa. Jiena nistenna il-risposti tiegħek, Kummissarju. Issa naddu għas-Sinjura Bojlen għal minuta u nofsek joġbo. Grazzi ħafna. 2018 u għawnek fl-Europa għanna bnedmin li qed jiġu sfruttati għal sessualita u għal impiegi nisa u bniet li huma primarjament il-vitmi u fi żmien f'dan iż-żmien ma nistgħux ninsew dawn in-nisa u tfajliet li huma l-aktar vulnerabbli. Mhuwiex aċċettabbli lanqas li traffikar tal-bnedin għal sfruttament tal-xogħol huwa inaċċettabbli. Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni biex twaqqaf din il-prassi kera. U trid tressa il-kriminali qoddim il-ġustizzja u l-kumpaniji li jużaw dawn eh, il-metodi ta' impieg għal sfruttament rridu jiġu msemmija u tittieħed azzjoni fuqhom. Rridu niġbru id-dejta kollha sabiex inkunu nafu eżattament l-orrur kemm huwa mifrux u mbagħad nimxu biex inwaqfu l-iskjavitu darba għal dejjem fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa niftaħ il-proċedura catch DI għandi ħames talbiet u se nibda bis-Sinjura Burska għal minuta. Sur President, Kummissarju, attendejt dibattitu simili għal dan tal-lum, 13 senilu, sinjuri, man bidel xej. Fuq il-ġlida traffikar tal-bniedem biċa bira tal-vitmi reġistrati jiġu minn Rumanija, Bulgarija, Ungerija u l-Polonja. Jew fi klim ieħor minn ħames stati membri li ċittadini tagħhom jiġu vitmizzati minn għal l-ekkim sejja eh, fil fl-ekkim sejja eh, stati membri ġodda. U traffikar tal-bniedem eh, jirrenja fejn hemm ħafna faqar u sakemm ikun hemm eh, differġenzi kbar ekonomiċi bej l-istati membri ikonna żewġ Ewropi. Allura jekk qed nitkellmu għall-unifikazzjoni l-lumejja niftakru Eh, li l-unità ta' vera ma tfissirx li nneħħu l-frontieri huwa tikber permezz tal-solidarjetà u l-ġlida konġunta tagħna kontra l-povertà kbira minkejja l-frontieri. Grazzi ħafna, grazzi kollega. U issa naddu għal Sinjura Kinixi għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sur President, Kummissarju it-traffikar ta' nisa u bniet għal sfruttament sessuali u ta' impjiegi sfortunatament qed jiżdied minkejja id-direttiva kontra traffikar tal-2011 u għat naraw skala li qed tħassibna li qed tiżdied partikolarment waqt il-kriżi migratorja. Minur mhux akkompanjati żdiedu wkoll b'mod esponenzjali. U sfortunatament dawn mhux qed jaraw protezzjoni adegwata u dawn jispiċċaw fidejn eh, gruppi organizzati li jużawhom għal sfruttament sesswali, allura għandna responsabilta biex naġixxu hawnhekk. Irridu nassiguraw li l-istati membri kollha jimplementaw bisħieħ Id-direttiva tal ta' trafikar tal-bnedmin bl-identifikazzjoni tal-vitmi eh, fil-territorji kollha tal-Istati Uniti, speċjalment eh, f'dawn is-sistemi u jassiguraw il-protezzjoni tal-vitmi. Grazzi, issa naddu għassur sur Marja sal-minuta. Grazzi, Sur President. it-traffikar ta' nisa u bniet fl-Unjoni Ewropea għadu hemm. Għanna dejta li turina li rridu nieħdu miżuri serji, miżuri konkreti. 76% tal-vitmi huma nisa, 15% kienu tfal. Primarjament li ġu minn pajjiżi bħal l-Ungerija, l-Polonja, r-Rumanija, l-Bulgarija. huma vitmi fil-suq tax-xogħol, speċjalment fil-qasam tal-bidja. Allura l-istati membri rridu jidħlu u jagħmlu azzjoni konkreta biex il-kriminali ehm, jiġu ġustizzjati u fl-istess ħin ikonna kooperazzjoni transkonfinali bejn l-istati membri wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna Poli. U issa naddu għas-Sinjura Bilbao għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, din il-problema tinvolvi organizzazzjonijiet kriminali illegali u dan jirrikjedi risposta fuq livell Ewropew. Risposta koordinata u appoġġ soċjali lil vitmi U bekk irid ikonna rispons integrat sħiħu koordinat bejnietna. Il-ġbir ta' dejta ta' min joqgħod fuqhom u azzjonijiet fuq livelli differenti hija vitali biex niksbu riżultati pożittivi. rajna problemi tal-ħaddima staġjonali mill-2004 diġa bdejna naraw l-affarijiet kif kienu qed jaħdmu u x'informazzjoni x'għamilna b'dik l-informazzjoni għandna xi miżuri għal minuri mhux ikkompanjati li jintilfu x'ħajġri minnhom. E, x'tip ta' passi qed jittieħdu. Grazzi. Grazzi. Is-sur Signor Apididios sal minuta u nof, sur Apididio, skuzami. Iva, grazzi, sur President. L-isfruttament tal-bnedmin, speċjalment l-isfruttament tan-nisa u bniet għal raġunijiet ta' sess u impjiegi hija xi ħaġa tal-antik naħsbu, iżda sfortunatament illum sar kummerċ li daħħal bosta flus u sar parti kważi kważi mill-kultura tagħna u l-kop fil-kooperazzjoni ta' l-Ewropa ma' pajjiżi oħra jridu nieħdu il-passi meħtieġa biex l-ewwel net innaqsu s-sitwazzjoni fl-aħħar mill-aħħar neliminaw dan il-fenomenu kollu kemmu. L-Unjoni Ewropea m'għandix biss tirreferi għal artiklu 35 ta' ċarter tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem għal skjavitu u xogħol sforzat u jirrikonoxxu l-fatt għad-dritt ta' xogħol regolat u trid tinforza wkoll kontrolli fuq dawk il-pajjiżi fejn l-isfruttament sesswali u dak ta' u huma fatt diġà. U rridu wkoll naraw xogħol li qed isir minn ħadd traffikanti rridu nassiguraw illi għandna penaltajiet estremi għal dawn l-atti inaċċettabbli. Grazzi, issa naddu għal kummissarju Epidotios. Grazzi, sur President, aziz kollegi. Nixtieq nibda billi nirringrazzjakom għal darboħra ta' dan id-dibattitu interessanti tassew u l-kontributi sostanzjali kostruttivi ħafna. Jina kont kuntent li nisma illi dil-kamra kollha għandha l-istess opinjon, l-istess approċ bħalma qed fil-kummenti inizjali tiegħi. Għanna pożizzjoni ċara ħafna u għandna bżonn determinazzjoni biex insolvu il-kwistjoni. Tul dawn is-snin l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri u rew l-impenn sħiħ tagħhom biex jindirizzaw il-problema tal-kriminali biex itemmu il-kriminalità u aktar u aktar importanti biex jiġu protetti l-vitmi. Ħloqna l-approċ leġislattiv għawi Ewropew issa rridu nassiguraw illi nimxu skont il-miri Ewropej tagħna unkunu nkunu aktar operazzjonali fix-xogħol tagħna. Jekk naħdmu flimkien u jekk naħdmu flimkien biss niksbu riżultati. L-Istati membri, il-Parlament Ewropew, is-soċjetà ċivili u l-aġenziji kollha tagħna nkunu nistgħu naħdmu u nwaslu għal riżultati reali u aħna determinati biex namlu dan. Jina nista' nassigurakom biss illi il-Kummissjoni hija impenjata sabiex terġa' ġeddet l-isforzi tagħha fuq il-prioritajiet l-azzjonijiet li qed diġà qegħdin jiġu implementati. U bħalma sħaqt fil-bidunet fil-kummenti introduttorji tiegħi jiena impenjat illi inwassal dan kollu. U jiena nixtieq li fl-aħħar lej l-aħħar ta' dis-sena nkun nista' ninforma l-Parlament għal progress li sar u nirringrazzjakom għal darboħra tal-appoċ illi urejtu. Grazzi ħafna, kummissarju.